Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Ejjew inkomplu bil-voti, kollegi. Turkija ġi 2010. Għanna il-rapport ta' progress 2010 dwar il-Turkija, minn numru 10, favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Semlu verifika, tajab u jess verifika dwar emenda numru 10. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 11 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 12 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. L-Onorevoli Reuter, xtiq titkellem? Iva, President, jien nixtieq ngħid li jiena il ħat fej ma' ċedows dwar l-emenda bil-fom tiegħi dwar paragrafu 18. Dan ifisser illi l-emenda 26 taħt paragrafu 18 ser tiġi tirata mis-Sinjura Floħtre u għalhekk jiena nixtieq ngħid il-grupp tiegħi biex jivvota favur emenda 29 fuq dan il-paragrafu. Tajab wis dwar id-29 favur. Kontra. Ma ditt, u xek. Se nagħmlu verifika dwar it-tnax. Votazzjoni miftuħa. Dwar it-tnax. Verifika dwar it-tnax jgħid il-President. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Id-29. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Wieħed favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 26 ġiet irtirata u għalek, issa għandna emenda bil-fom dwar paragrafu numru 18. Onorevoli Emin Reuter. Um, an oral amendment um, to add a paragraph Jiena għandi emenda bil-fom biex inżid ma' paragrafu 18 u jiena ser naqra li huwa mħasseb dwar nuqqas ta' progress dwar dawn l-investigazzjonijiet u jinnota illi detenzjoni reċenti ta' ġurnalisti magħrufa bħal eh, Siner u Ahmed Sik jistaw waslu għal nuqqas ta' kredibilità ta' dawn il-proċessi illi, kontrarjament, iridu isaħħu id-demokrazija. Imxie oġġezzjonijiet għal din emenda bil-fom, eżis kollegi, le. Tajab wis jew naddu għal vot dwar it-18 hekk kif ġie emendat bil-fom. Favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. 23 favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 37 favur. Kontra, astensjonijiet maddit. 27 favur. Kontra, astensjonijiet maddit. 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ser namlu verifika dwar 13. Pera xfavorijas. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 28 favur kontra astensjonijiet verifika. Sena nagħmlu verifika dwar 28 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Emenda 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 14 favur Tridu tamlu verifika l-numru tlieta namlu verifika, jgħid il-President, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluha. Kif għettilkom għaddiet? 14 favur, kontra, astensjonijiet m'għaddietx. 15 favur, kontra, astensjonijiet m'għaddietx. 30. 30 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 31 favur. Kontra. Astensjonijiet. maddeċ Paragrafu 40, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. It-tieni parti favur kontra, astensjonijiet, għaddiet. 32. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Peras Foforias. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 33. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 38, votazzjoni nominali għal oħra, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> ditx. 34, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. 35 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda ħamsa favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Tajjeb wis illum huwa jum sabiħ donnu mela jew nagħmlu verifika. Verifika dwar il-ħamsa. Votazzjoni mal-waqa. Maddiċ. Menda 16 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 36 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 17 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 18 favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika dwar 18. Votazione mal Maddiċ. Il-19, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. 25. L-20, favur. Jina xe, 19? 19. Verifika dwar it-19 president Votazzjoni magħluqa. Naħseb li l-magni għandhom xi problema jgħid il-President. Tistgħu tibgħatu technician biex jiverifika l-magni? Il-25, emenda 25, favur. Kontra. Astensjonijiet, verifika. Verifika dwar 25. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 4. Favur kontra d għaddit l-20 Votazzjoni mal-għu. Maddiċ. Emenda 20 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 6 favur kontra astensjonijiet. Se nagħmlu verifika dwar is-sitta. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Numru 7 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 8 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 9. Favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Se namlu verifika dwar id-disa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-aħħar vot, minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit, nixtieq nifraħ li rapporter. Eh, jepomini jek tisi. Naddu rapport li jmiss issa nitkellmu l-proċess ta' integrazzjoni Ewropeja tal-Montenegro. Minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Ejja nċekkjaw l-affarijiet. Pera xofuriex. Nala il-votazzjoni. Rezoluzzjoni taddi. Nqoddu ftit attenti. Mela, l-paragrafu 32 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, astensjonijiet, tgħaddi, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. L-aħħar vot, ir-riżoluzzjoni kollha, favur, kontra, astensjonijiet, riżoluzzjoni tgħaddi. Issa, se nitkellmu eh, dwar il-rapport ta' Sinjor Jaruka dwar l-integrazzjoni tal-poplu Roma. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni, votazzjoni nominali, ma taddix. Tieni, it-tielet paragrafu, votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala votazzjoni taddi. 36 u koll eh, votazzjoni nominali. Nifta votazzjoni la votazzjoni taddi. Paragrafu 40, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. <clears throat> Nala il-votazzjoni u dal-paragrafu jaddi. Paragrafu 41 eh, votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala votazzjoni. Paragrafu jaddi. Paragrafu 50 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Paragrafu jaddi. Paragrafu 58 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Jaddi paragrafu 59 u koll l-istess um, votazzjoni nominali niftaħ. Votazzjoni nala għal-votazzjoni. U jaddi. Paragrafu 8 u design votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. u jgħaddi l-paragrafu. Issa l-paragrafu 100. U koll, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Jgħaddi paragrafu 102 votazzjoni nominali, niftaħ votazzjoni, nala il-votazzjoni. Paragrafu jgħaddi. L-axħar votazzjoni dwar riżoluzzjoni kol nominali. Nala il-votazzjoni, riżoluzzjoni taddi, Sinjura Jenofka nifraħlek. Issa, l axar vot għall-lum, kollegi, u rapport ta' Sur Lange dwar il-politika industrijali għall-era globalizzata l-emenda numru 11 favur kontra astensjonijiet ma taddix numru 1 favur kontra astensjonijiet ma taddix 12 eh, ma taddix 2 favur kontra astensjonijiet Ejja nifċekjaw ftit il-punt 2. Pera xuforijas. Dalla il-votazzjoni. Ġifiri, l-emenda taddi. Tlieta u erba flimkien, wieħed u tletin favur kontra astenzjoniet ja, taddi. L-emenda erba favur kontra ma taddix l-paragrafu 41 favur kontra astensjoniet jaddi paragrafu 1 u 50 għanna żewġ partijiet favur kontra astensjoniet l-ewwel parti taddi, tieni parti favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 54 u kol għanna l-split vote f'żewġ partijiet nivutaw għal ol parti favur kontra stensjonijiet taddi, tini parti favur astensjonijiet taddi. Paragrafu 59 l-emenda 5 tal-paragrafu 59 favur kontra ma taddix paragrafu 64 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet jaddi, it-tieni parti favur astensjonijiet jaddi Paragrafu 75 favur kontra astensjoniet għan niċċekjaw. Okay, my, my, my mistake, my mistake, let's go back. Kien zbal tiegħi jgħid il-President. L-emenda numru 6 favur kontra astensjonijiet ma taddix paragrafu 89 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi tini parti favur kontra astensjonijiet u kol taddi tieni parti paragrafu design favur kontra astensjonijiet jaqti l-emenda numru 9 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 13 favur kontra astensjonijiet ma taddix paragrafu 108 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur astensjonijiet taddi tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi wkoll l-emenda numru 7 favur kontra astensjonijiet ejja niċċekjaw ftit konu ċerti Niftaħ votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Ma taddix din l-emenda, l-emenda numru 8 favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Għanna l-premessa FF żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet Taddi tini parti favur kontra stensjonijiet u taddi wkoll. L-aħħar votazzjoni minu favur, minu kontra astensjonijiet taddi nifraħ is-sur Langen. Issa